li xi ħaġa li mhijiex tant komuni hawnhekk. Ħanivvotaw fuq dan aktar qudiem illum u xtaqt nirringrazzja għal darba oħra kulħadd. Lidia, gracias por su y felicidades por su trabajo. Grazie ħafna, Onorevoli Geringer, għal xogħol tiegħek. Dan l-intervent nistgħu nagħlqu dibattitu hawnhekk. Nivvotaw fuq dan ir-rapport aktar tard fil-fatt f'nofsinhar fil-votazzjoni ġenerali ovvjament. Naddu issa punt li jmiss fuq l-agenda tagħna mistoqsija orali lill kommissjoni dwar is-servizzi postali. Mill-Kumitat tat Trasport u t Turizmu u se jippreżenta l-mistoqsija orali l-autor innifsu tal-mistoqsija Brian Simpson illi jissa jitkellem għal ħames minuti. Grazzi, Sur President, jien nisa nitkellem fisem il-Komitat ta' Trasport u Turizmu illi jiena President tiegħu. Dawk illi fostna segwew il-proċess tal-liberazzjoni tal-posta u ma konxi ta' kem kien proċess twil u mġebbet mill-bidonet fl-axar ta' snin 80 dal-parlament kienet jipprova jiżgura li kull tip ta' proċess ta' liberalizzazzjoni ma jaffetwax b'mod ħażin il-kundizzjonijiet ta' xogħol u jiżgura wkoll servizzi postali universali għas ċittadini Ewropej. Teknoloġija moderna bidlet il-mod kif il-persuni komunikaw flimkien, imma fl-ħar mill-aħħar iċ-ċittadini għad iridu jaraw ta' kuljum l-postira illi iġibunna il-posta. Għal daqstant, Il-puntatlu għandu jkun il-servizzi postali tagħna mhumiex xi ħaġa li għandha x'taqsam biss ma' kwistjonijiet ekonomiċi imma hemm ukoll eh, kwistjoni perspettiva soċjali li bżonn nappoġġaw. U minn dan puntat lo li rridu nirġudikaw il-direttiva 2008-6 illi ħat eh, tem il-suq tal-servizzi postali sal-aħħar ta' din is-sena. Lan ta' din mistoqsija orali mill-Komitat ta' Trasport u Turizmu u l-infakru l-Kommissjoni fuq il-mizur ta' salvagwardjar li ġew imposti mill-Parlament Ewropew din id-direttiva fil-qasam ta' protezzjoni soċjali u anka il-finanzjament ta' servizz universali. U kol xtaqt tinfakkar l-Istati membri li l-obligi jaqaw fuq spallejhom sabiex jopproteġu iż-żewġ oqsma u mhux kif għamlu fil-każ tal-liberalizzazzjoni tal-ferroviji jaqdu jinjoraw il-liġi. U kol, għawnek għanna dilemma, sur President, dilemma dim dal-Parlament, l ewwel net għanna suspett illi l-Kommissjoni mux se tinforza dan l-aspett importanti ta' direttiva 2008-6 imma se taġġixxi eh, sabiex tinforza l-liberalizzazzjoni ekonomika ta' din id-direttiva. U it-tieni punt, stati membri se jimxu bil-mod ħafna u mu se jagħmlu xejn sabiex jipproteġu l-ħaddiema tal-posta u jipproteġu s servizzi tal-posta u mhux se jiffinanzjaw kif suppost is-servizz universali. Għal daqstant hemm erba mistoqsit ċari illi jeħtieġu erba tweġibiet mhux ambigwi minn ħata l-Kummissjoni. U dan u li inkludejt din mistoqsija orali. Ma nirx bżonn risposti tekniċi żejjed mill-Kommissjoni jew noqdu nikwotaw trattat jew ieħor. Il-Kumitat tiegħi jafhom sew trattati. Għandna bżonn garanziji ma dak il-binna fuq f-2008 u li dal-miżuri kun implementati inkluż il-protezzjoni għal ħaddimma tal-posta f'kull settur. Għanna bżon garanziji għal dak nandu xaqsam il-servizz universali. Irridu naraw il-studji li naraw fil-direttiva fuq il-spejjes sabiex ikonna dan il-servizz universali. Jew għall-inqas ikonna data sa meta jitlesta l-proċess Nixtiequ li l-Kummissjoni twetta valutazzjoni ta' impatt sħiħ fuq liberalizzazzjoni tas-suq tal-posta u wkoll l-effetti li dan se jkollu fis-settur mhux biss għal dak għandu xjaqsam l-aspett ekonomiku tas-settur. Palla konklużjoni nistaw nistaqsu għalfej din mistoqsija orali edha titressa u dim il-parlament f'dan l-istadju. Ir-risposta, sfortunatament, ejjam eh, nebħa minn sospett illi wara tan snin ksibna liberalizzazzjoni sħiħa tal-settur, xorta waħda stati membri se jinjuraw il-dispozizjoniet u artikli il-insibu u li l-Kommissjoni tippermetti l-om jamlu dan l-istati membri. Din hija ħaġa li m'għandniex Eh, nippermettu aħna pala parlament maħnix lesti illi konna l-istess eh, disfatta għal dak nġaqsam il-servizzi postali pal rajna fis settur tal-ferroviji. L-istati membri iridu jobdu dispozizjoniet kollha ta' 2008-6 u il-Kommissjoni għandha tkun attenta sabiex tara li l-Istati membri jagħmlu propju dan. Jekk dan ma jinkisibx, fl-opinjoni tagħna ikun ifisser illi nkunu qegħdin nitraskuraw id-dmirijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi Brian. Fil-fat, zammejt mal ħin eżat, kellimt eżat il-ħames minuti proċess. Naddu issa għal komissarju Barnier sabiex jirrispondi il-mistoqsija orali fissam il-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Sir Simpson, Signori. Kemm sebat minn xhur illi ħadna postna hekk fil komissjoni u ta' sekwiet ma jtuninajt anka hawnhekk fi 13 ta' jannar meta kelli smiħ tiegħi smajtuni ngħid illi jiena inżomm mal-prinċipju illi nipproteġu il-servizz postali din hija missjoni irridu nirrikonċiljaw is-suq uniku jiena eh, responsabbli ta' dan u nerġa' nirrepeti dan f'Ottubru meta nippreżentaw l-att għas-suq uniku. Flimkien, dan u li tridu intom, irridu nimxu l-qoddim bis-suq bis-suq il-kbir, u jabita xoll li ta' tiħajja s suq imma rridu u koll niproteġu dimensjoni umana, rridu nizguraw il-servizzi universali jinżammu u l-missjoni tagħna tkun protetta. Għal daqstant grazzi Sur Simpson għal mistoqsija li ressaqt fi sem il il-kollegi tijak, miex kwestjoni ġdida din, miex kwestjoni li jenna nitrattaw xarajn biss, ila d-dejja l-ħafna u ħafna zmin. Huwa fl-ewwel ta' nhar 2011 li ħankun qed ninfurzaw dan 16 stat membru ġifil 95% tal-posta eh, ġenerali fl-Unjoni. Dal-proċess ta' riforma ilu preparata żmien twil, beda eh, fil-2002, kena green paper, u ma għanna tlet direttivi fuq l-istess kwistjoni illi ta' vuċi l-din ir bħafna miżuri demokratiċi mbasra. It-tielet eh, direttiva l-aktar reċenti l-inti tafa sew sur Simpson għal divers raġunijiet ġiet adottata fl-2008 u u kol ġiet aċċettata b'appoġġ mill-Parlament Ewropew u b'maġġoranza kbira anke fil-Kunsil ta' Ministri 25 stat membru ivvotaw favur ir-riforma għaldaqstant il-proċedura kienet trasparenti ma sar xejn eh, bil-moħbi ma ġietx minn imkien ukoll kienet xi ħaġa li korrispondiet ma' ħtiġijiet huwa settur importanti ħafna dan minn perspettivi differenti 95 biljun euro dħul ġej mis-settur, miljuni ta' postijiet ta' xogħol direttament u indirettament affettwati huwa settur importanti li jgħin l-innovazzjoni nimxu l-qoddim u wkoll jgħina nilħu l-aspettattiva tal-utenti, ċittadini jew negozji realizzazzjoni ta' dan is-suq uniku ġara darba jiġi appoġġat minn bażi soda u anke akkumpanjat minn miżuri sodi. Juri illi aħna rridu l-innovazzjoni, rridu nattaddawru ħna l-bidla, nitkellmu fuq kabir ekonomiku, qed nitkellmu fuq servizzi aħjar sabiex nilqaw l-aspettativi taċ ċittadini. Dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna, sfidi għall operaturi postali, ħaġa ovvja li għanna implikazzjonijiet soċjali u ekonomiċi u fl-Unjoni aħna fortunati li għal żmien twil issa konna timwittu triq għall iżvilupp ta' dan is-settur postali billi niżviluppaw dak li u dak li hi riforma progressiva għanna teknoloġiji ġodda illi għandhom impatt qawwi fuq il-mod kif nikkomunikaw u kol il-sostituzzjoni elettroniku li u kol kwestjoni importanti ħafna daqstant għanna ġir ġdijt, azzjoni differenti me ċittadini u għanna u kol azzjonijiet u dim eh, krizi ekonomika, fattur importanti u kol. Sir Simpson, inti kellek raġun meta għat nistaw eh, niposponu il-proċess eh, dinija risposta ċara, ħna ma naħsbux dan Għatlet raġunijiet l-ewwel qed nizguraw niżguraw illi nilqaw il-miri tal-Green Paper tal-Green Paper u dan din hija xaġa importanti għalina rridu operaturi effiċenti, l-aqwa operaturi fid-dinja, rridu l-aqwa servizzi postali fid-dinja, rridu l-aqwa kwalità, rridu għafas sot għal dan kollu. Et-tini punt, grazzi din id-direttiva għanna regolamentazzjoni soda li nistaw nibbażaw ruħna fuqa, għanna autoritajiet regolatorji nazjonali li, li intervjenu fil-proċess, ħaġa importanti, għajkun għet jikkoperaw fl-imkien ukoll il-ftuħet isir mod kontrollat u ovvjament għandek regolatori nazjonali li wkoll għandhom missjoni. Missjoni sabiex jiżguraw li dan l-obbligu jintlaħaq. U għal darboħra jintlaħa. Jina xtaqt najt illi din hija ħaġa importanti ħafna. U ovvjament il-finanzjament li ikun żgurat ukoll. Jiena wkoll naħseb posponiment tal-riforma ma jkunx f'interess ta' ħadd ma jkunx tajjeb finanzjament, ma jkunx tajjeb għal suq innifsu u jkun negattiv għal kull minn volut. Naħseb illi dan iwassal għal attitudni żbaljata tas-settur u ħadd mhux se jibbenefika qed titkellmu dwar tħassib ta' ċittadini, dwar postijiet tax xogħol, nifimkom. Naf li s-servizzi postali ġeneraw ħafna postijiet tax xogħol fl-Unjoni Ewropea. E permettu li nfakkarkom fit direttiva li tagħti ħafna lokal manovrar għall-Stati membri li l-ftuħ permezz ta' ħtiġijiet soċjali għalhekk għamilt referenza għal kontest konsidrazzjoni soċjali għandhom jiġu konsidrati meta nkunu qed nippreparaw il-ftuħ ta' dan is-soq postali. Sur Simpson, nitolbok tiħonota ta' dan don ma' kondizjonijiet u maħtiġijiet u rridu nizguraw li jkunu rispettati fil-prattika fl-2013 il membri kollha jkunu implementaw ir-riforma 2013 hawnhekk il-Kummissjoni ħadd qed tippubblika l-rapport uffiċjali nresqgħu qudiem il-Parlament u l-Kunsill se jkun valutazzjoni ta' impatt biex ngħidu hekk hemm studji oħrajn illi qed naħdmu fuqhom u xtaqt nisbet l-attenzjoni tagħkom għal xogħli fuq dan il-punt anke l xogħol ta' Sur Barroso aħna nifmu tħassib tagħkom ma nix obbligi f'dan il-qasam imma dan ukollu fl-2011 nixtiequ nwaqfu dialogu għall-utenti, gruppa dialogu ta' utenti għandna regolaturi ġa qegħdin jaħdmu fuq dan u barra minn dan Nishtiq inwaqqaf ukoll grupp għall-utenti sabiex niżguraw illi negozji, ċittadini, utenti, trade unions li għandhom tant rol importanti fil-proċess u anke l-Parlament il-koll eh, jiltaqgħu madwar l-istejs mejda u il-koll jitkellmu dwar dak li qed jiġri fil-prattika. Irridu niżguraw li huma jisimgħu ir-rapport li qed jiġi mfassar mill-grupp ta' valvaturi u koll irridu niżguraw il fuq bażi regolari konna dialogu, ikonna tip ta' diskussjoni fuq fej wasanna sabiex naraw kif din ir-riforma ta' servizzi postali edha e, timxi għal dak li xtaq najlek. Sur Simpson, xtaqt nsejħ li l u l-membri kollha ta' dan il-parlament sabiex nizguraw il da grupp ta' utenti jaħdem mod trasparenti u effiċjenti fil-ġejjini. Estamos en el turno de oradores que intervienen en nombre de los grupos parlamentarios y en Naddu issa għal kellima tal-gruppi politiċi għal PPS sur Feber. President, Komissarju, kollegi. Jina kontraporter għal eh, tinwi tal-direttiva postali u kontent li f'dan il-periodu edin trattaw din il-kustjoni nemmen li huwa importanti ħafna li naraw eh, xinkiseb minn żmien meta ħarġet il-Green Paper fit-2 u design. Il-Kummissjoni semmita din il-Green Paper u ridu inħarsu lej il-kwalità ta' servizzi postali madwar l-Ewropa jekk dawn it-tejbux eh, it, it, it, it u żewġ eh, termini ilu tal-Parlament eh, kien hemm żmien fej persuna kienet eżallura mill-vaganzi qabel ma jaslu il-kartolini li jkunu batu. Minn dak iż-żmien kien hemm titjib fit-twassil ta' litri u anka fil-kwalità eh, fil-istati membri differenti rajna titjib ukoll fil-approċċ uniformi u anka fi servizzi, fil-provizjoni ta' servizzi. U fejn kienem tiġa eh, kwalità olja din inżammet. Issa rridu inħarsu lejn l-implementazzjoni ta' tila direttiva din ħat tiġi implementata data ta' skadenza ta' l-ewwel ta' jannar tal-2011 u lan ta' direttiva huwa li tassikura il-titjib fil-meta ta' żmien twil. Rekwiżit ta' tile direttiva huwa l-assikurazzjoni illi il-situazzjoni tal-ħaddiema l-istandard soċjali ma jmorrux lura, anzi illi eh, jinżammu fuq il-livell li huma anka wara jannar u aħna ħanżomu għajnejna fuq l-iżviluppi. Ma nix biss din il-mistoqsija imma għanna u koll eh, mid-doveri tal-Komissjoni illi tagħmel rapporti u li aħna mbagħad noħorġu bil-konklużjonijiet tagħna. Grazzi ħafna naddu għal kallim Mrs il-kalimni mis-sur Kadrawi. Grazzi, Kummissarju, ta' risposta tijak. Il-fat li inti uh, trid dialogu mal-utenti jaxa xi ħaġa pożittiva. Aħna konna kritiċi dwar din id-direttiva ta' servizzi postali biex xtaqna, e, anzi, l-għan li tkun aktar effettiva hija xi ħaġa tajba ħafna Pero aħna nixxiqu li jkun hemm garanzija anka fuq il-livell soċjali fil-kondizzjonijiet tax-xogħol pereżempju u anka fi servizz universali dan dawn l-affarijiet iridu jinżammu anka f'din id-direttiva u din hija xi ħaġa e, pjuttost diffiċli. hemm ukoll ir-rwol tal-istati membri eh, però mid-diffikultà wkoll fir-rigward tal-kompetittività jekk wieħed iħares lejn dak li qed isseħħ fil-verità il-ħaddiema eh, fil-servizzi postali qegħdin eh, isofru minn nuqqasijiet u Eh, kienem palissa klienti gbar li kienu għatin ħalsu għas-servizzi eh, globali. Wieħed u kol et jara la affarijiet fil-perspettiva ta' zmin ta' budget diffiċli. Eh, bżon ta' aktar kwestjoni territorjali, pero naħseb li dinja diffiċli biex tinkiseb mbagħad fl-2013 eh, għanna dawn l-anijiet Imma x'sej seħħa eh, fir-rigward ta' l-analisi ta' eh, l-impatt fil-istati membri differenti? kif nistaw ninkoraġġixxu s-settur biex uh, kulħadd jiġi trattat b'mod uh, ekwu. Grazzi ħafna għal grupp liberali is-sur anzi Sinjura Majzner. Grazzi ħafna, President. Qegħdin ngħixu f'Ewropa fejn ixtiequ li ċittadini jgħixu ferħanin u li jkollhom dak kollu li għandhom bżonn f'ħajjithom fl-Europa għanna pero bidla demografika qed inħarsu lejn persuni li jgħixu f'ċertu zoni u rridu nassikuraw li dawk li jgħixu f'postijiet imwarbin għandhom is-servizzi meħtieġa. Is-servizzi postali huma importanti qed ikollna eh, servizzi universali eh, postali. Irridu naraw kif dawn jiġu assikurati anka minkejja anqas flus fit-teżori tagħna u rridu naraw ukoll il-ħaddiema postali jingħataw salarju tajjeb din mhix xi ħaġa faċli maħna ħadna deċiżjoni u inti semmejta komissarju kien hemm il-maġġoranza tal-istati membri li qablu ma' dan u aħna appoġġajnija qegħdin nitkellmu dwar l-assikurazzjoni li ċ-ċittadini jistgħu jilmentaw din tista' eħed tkun problema però qiegħda imniżla hemmhekk fid-direttiva. Jiġifieri ċittadin għandu id-dritt li jilment tirrappreżenta din mijiex xi ħaġa eh, eh, eh, faċli. Eh, dan huwa portfolio ġdid għali komissarju nafżgur żgur li ħa taħdem aktar fis-sot, però għandek anka tkun naqra xettiku. Il-Sur Simpson tkellem dwar il-settur ta' trasport u responsabiltajiet eh, u l-monitoraġġ, però ma tantx ġraw affarijiet f'dak ir-rigward anka fuq sma oħra l-affarijiet mhux dejjem marru kif xtaqna eh, fil-passat anka jien fil-Ġermanja jiena eh, kont involuta f'affarijiet li mbagħad mar nexxewx għax ma tajniex każ l-implementazzjoni u hemmhekk dejjem hija il-problema. Aħna nixtiequ li inti turina li aħna nistgħu nafdaw fik. Grazzi ħafna is-Sinjura Meisner issa fisem il-ħodor minuta u nofs il-Viċi President Sur De Jong. Grazzi, il-Sinjura De Jong anzi. Grazzi President. Komissarju, Jiena misa noqgħod nikkontesta il-proċedura trasparenti li toħloq eh, din il-direttiva tal-ftuħ tal-servizzi eh, postali rridu naraw l-implementazzjoni u f'kwalinkwa demokrazija trasparenti dejjem ikun hemm bżonn din l-evalwazzjoni ta' l-implementazzjoni u anka l-effetti tagħha sfumaturi bej l-istati membri, pero ma nafx jekk nistgħu tkellmu dwar aċċessibilità aħjar. Inti tkellimt dwar attitudni raġonevoli. Naħseb ikun raġonevoli jekk inti tieħu nota tal-fatt illi qed naraw konċentrazzjoni ta' operaturi privati f'dan il-settur, mentri aħna xraqna illi ma jkunx hemm monopoli pubbliċi biex ninkoraġixxu il-kompetittività naħseb din ma rnexxilniex niksbuha. Inti semmejt eh, anka servizzi ta' appoġġ u semmejt grupp regolatorju, jiena nixtieq li naraw prassi tajba hemm nuqqasijiet U dwar il-xogħol jiena naqbel ma' Sur Kadrawi illi il-xogħol li qegħdin noħol huwa prekarju, anzi qed naraw telf tal-impjeka. Huwa importanti li jkollna dialogu mal-partijiet kollha interessati jekk iridu nagħmlu rikonċiljazzjoni tas-suq maċ-ċittadini il-servizzi postali huma emblematiċi jisaw ikunu eżempju tajjeb, però aħna rridu ninvestigawx qed jiġri każ b'każ f'dan il-qasam u wasal żmien illi eh, qisu u naraw x'qed jiġri qabel ma niproċedu. Grazzi ħafna. Fisem il-gwe għal żewġ minuti. Dionga, Sur Diong. Komissarju, inti għadek kem et eh, Tkellimt ħafna dwar is-suq interm u anka il-professur Monti tkellem dwar dan imma fil-prattika x'qed jiġri. Eh, kenna dimostrazzjonijiet mill-ħaddiema tas-servizzi postali. Fl-Olanda il-ħaddima kontra kollha posta li ħajt keċċow uh, minħabba illi eh, TNT għandha ħafna kompetizzjoni. Eh, u anka minħabba il-pagi tal-ħaddiema flessibli, iġifiri persuni professjonali ħajitilfu xolom. Emmin ilu 20 ta' snin jamel dan ix-xol. Għalfej, komissarju, inti ma milx riċerka ta' se jiġri bil-liberalizzazzjoni tal-servizzi postali. Għalfej, right, l-istudji anzi l istudju illi sar u li wieħed jista' anka isib fuq l-internet. ħafna ħaddiema qed jiġu e, e, affettwati minn din id-direttiva anka l-eluq ta' ħafna uffiċċji tal-posta. U jiena naħseb li inti fil-fatt ma kontx sultajt il-Parlament e, u semmejt instess it-tariffi għoljien għal persuni li jgħixu f'postijiet remoti tista' tassikura illi jkun hemm studju tal-impatt fuq il-ħaddiema li jaħdmu mal-servizzi postali u tista' tagħmel moratorium fuq l-implementazzjoni tad direttiva sakemm ikun hemm riżultati ta' dawn l-istudji. Grazzi l-istudju. Signor Bafton, kjawla nombre del Sir Bafton? Fisam li jafdi, għal minuta u nofs l-aħħar kelim għal dan ir-round. Meta l-Unjoni talbet li jkun hemm il-ftuħ ta' dan is-settur biex ikun hemm aktar kompetizzjoni bħala pajjiż sovran, aħna kellna il-Royal Mail u kien dan kellu ħafna servizzi fostom anke l-pensjonijiet u fl-1975 kellna 25,000 uffiċi tal-posta ma mbagħad dawn naqsu. Għandna bżonn ħafna appoġġ naħa tal-gvern, bekk għandna ħafna eluf li kellhom jingħalqu u bekk għas-servizzi tal-posta qegħdin ibatu. Imma ir-riforma tal-Unjoni Ewropea tajt illi għandek ikollok id-disponibilità da dan is-servizz fl-Unjoni Ewropea kollha huwa proprju dan li kellna fil-Renju Unit. Il-prazz kien effiċenti u servizzi kienu tajbin, imissa s-servizz tant tfarrak u għandek in-nies li qegħdin ibatu. Hija ħasra kbira illi s-servizz tagħna tant bata minħabba l-kompetizzjoni. X'imiss s'issa Ir-Renju Unit tixtieq illi tagħmel opt-out minn din id-direttiva, grazzi. Grazzi Baftin. Nisimgħu issa minn għand kelima individwali Minuta u nofs, xorx bakik, joġbok. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Komissarju. Proset lill-kollega tana Simpson illi kienet saqsi il-mistoqsijiet tajbin il-liberalizzazzjoni għandha t evidenza li aħna din nagħtu servizz aħjar fil-verità u prezzijiet huma tajbin u l-kwalità hija waħda mill-ola servizzi tal-posta dejjem taw servizz prezzi tajjeb imma rridu nirrikonoxxu li hemm il-ħtieġa li nimmodernizzaw servizzi tal-posta u rridu nsibu mezzi biex ntejbu l-effiċenza rridu konna assiguraw illi ikonna affarijiet li ma ninsewomx f'dan l-eżerċizzju pereżempju l-impjiegi u l kundizzjonijiet u s-salarji jkunu garantiti u jkunu tajbin. U dan jista' jsir permezz ta' negozjati bekk ukoll nkunu nistgħu nimmonitaraw is-sitwazzjoni u wkoll niġġieldu kontra problemi soċjali. Ħafna tkellmu dwar problemi oħrajn irridu nassiguraw illi il parcels litri jiġu distribwiti fit territorju kollu tal-Unjoni Ewropea bekk rridu nżommu l obbligi universali ta' servizz tagħna għandu jkollna korp indipendenti jew awtorità li tħares lejn il kundizzjonijiet tal-ħaddiema u titratta wkoll l-ilmenti tal-board minnant il-klijenti. Għanna aktar skambju llum il-ġurnata permezz tal-emails, l-internet banking, l-assigurazzjoni u l-pubbliċità. Il-servizz postali tradizzjonali per dan jikkonsidrah hemm tibdil ieħor li rridu nagħmlu l-impatt evalwazzjoni. L-evalwazzjoni tal-impatt dan se jikkontra jieħu konsiderazzjoni wkoll l-impatt soċjali. Nixtieq ilkom l-ħajja suċċess, grazzi. Grazieba. Iva. minuta u nofs għal Sinjura Tikaw. Grazzi, President, Komissarju. Il-liberalizzazzjoni ta' dan is-servizz huwa pjanat għas sena 2011 dawk l-istati membri li daħlu fl-2004 fl-Unjoni Ewropea mm, Bot partikolari hemm konsiderazzjonijiet demografiċi wieħed jikkonsidra jistgħu jak jixtiequ jipposponu din liberalizzazzjoni għas-sena 2013. Stati membri jridu jassiguraw li l-ċittadini tagħhom jirċievu il-posta irrespettivament mill post fejn jgħixu. Dan huwa l-kunċett ta' servizz universali. Anke meta għanna din il-krizi ekonomika u finanzjarja l-istati membri sabiex iżommu dawn il-networks tal-posta biex jaħdmu b'mod u jibqgħu jaħdmu b'mod Anke f'dawk iż-żoni li huma rurali fejn ma tantx għandek nies u s-servizz hemmhekk għandu jingħata wkoll. Hemm rekwiżiti sabiex l-istati membri jagħtu fondi għal dan is-servizz universali. Aħna rridu kundizzjonijiet deċenti għal ħaddiema ta' dan is-servizz tal-posta, rridu garanziji għal taħriġ, għal impjiegi u għal tħulijiet, salarji, u naħseb li huwa vitali li nassiguraw li l-Kummissjoni sassa tmiem ta' din is-sena tkun tista' tagħti report rapport dwar l-impatt tal-liberalizzazzjoni f'dawk l-istati membri illi ikunu fetħu kompletament il-swiqi tagħhom tal-posta. Mbagħad xi ngħidu dwar servizzi interni. Grazzi. Meta il-liberalizzazzjoni tal-servizzi tal-posta sa tmim ta' din is-sena ħafna nies rurali u jiena nirrappreżenta ħafna minn dawn għandhom tħassib li huma ġenwini il-nis li jaħdmu mal-post għandhom rwol importanti ħafna fil-ħajja Irlandiża u nixtieq nirringrazzjom tal-kontribut u l-rwol li huma għandhom is-servizzi tal-posta kif nafu u settur ekonomiku aktar huwa parti importanti ħafna mill-ħajja soċjali u rurali b'mod partikolari fl-Irlanda għaliex 40% tal-popolazzjoni tagħna tgħix f'dawn iż-żoni rurali. Il-ħaddiema tal-posta huma sors ta' kuntatt għall-anzjani u dawk li jgħixu f'komunitajiet ftit imbeda u għabek vitali l-Kummissjoni Ewropea ta' sigura din l-obbligu ta' servizz universali li għaw din il-leġislazzjoni tiġi rispettata kif ukoll għal il-Kummissarju skont ir-regolaturi nazzjonali li jkunu dinamika posta biex jassiguraw dan. Il-posta għandha tiġi motija lil dawk il- ċittadini li jgħixu f'postijiet imbeda minn tal-inqas ħames darbiet fil-ġimgħa jgħixu fejn jgħixu fi kwasjasi post fit-territorju tal-Unjoni Anka għandu jkun hemm il-dal-grupp ta' dialogu li għandu jinvolvi wkoll iċ-ċittadini tagħna u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandna delegazzjoni hawnhekk. Kellna hawnhekk delegazzjoni u issa għandna obbligu li nirrappreżentawhom u aktar importanti minn hekk irridu nirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna biex huma jkollhom dan is-servizz universali li huma kellhom ħafna snin ilu qabel l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Signora Lehinsberg, minuta u nofs. Grazzi ħafna, komissarju, kollegi. Nishtiq najt illi meta inħares lejn it-titjib li kien imwiet għal liberalizzazzjoni, sfortunatament jiena m'għandix qed nara dan it-titjib, anzi l-kontra L-informazzjoni li tingħata lilna lill-MEPs huwa illi s-servizzi tal-posta huma ħafna għar. u s-servizzi tal-posta f'postijiet rurali laqas biss huma garantiti l-aktar f'dawk il-villaġġi u rħula li huma imbeda. Iva kien hemm xogħlijiet illi ġew maħluqa imma m'hemmx biżejjed biex familja kollha tħul tajjeb minn dan l-impjieg. Jekk inti tirrem ir-referenza biss għal l-industrija ta' servizzi, iva din kienet ta' suċċess il għaliex kien hemm titjib fil kundizzjonijiet tagħhom l-obbligu dwar is-servizz universali għandu jkun hemm kumpens għalih min-naħa tal-Istati membri impressjonijiet kbar minħabba li l-budgets huma limitati u huwa diffiċli ħafna biex wieħed jassigura s-sussidji biex ikun hemm is-servizz tal-posta f'postijiet żoni rurali. Kummissarju, fil-evalwazzjoni tal-impatt ħarsu lejn l-implikazzjonijiet li ma ġewx ikkonsidrati kif suppost is-sitwazzjoni marret tal-arka mal-konsumatur kif ukoll ħaddiema tal-posta. Grazzi, Sinjura l minuta u nofs għal Sipino Vils. Grazie ħafna, President. Il-proċess tal-liberalizzazzjoni tas servizz postali ġal estejna żewġ fażijiet tagħha s'issa il-Kommissjoni għadha ma pubblikat l-ebda studju li jħares individwalment lejn kundizzjonijiet soċjali u l-konsegwenzi tal-ftuħ ta' dan il-suq għal dak li għandu x'jaqsam il-ħaddiema tas servizz postali. Sur Barnier, meta se jkollna studju bħal dan u meta ħajkun ippreżentat lill parlament Ewropew il-bieraħ smajna mill-ħaddiema ta' servizzi postali f'ħafna stati membri tkellmu dwar kondizzjoni ġodda l-fatt li persuni qed jitkeċċew, il kundizzjonijiet timorru għar forsi jerġgħu jiġu impjegati minn ġitem ta' kundizzjonijiet għar. Politika ta' kompetizzjoni m'għandix issir għad-detriment ta' dawk li qed jaħdmu fis-settur fuq il-Komissjoni parlament Ewropew jekk iridu tassew nagħmlu xi ħaġa kontra l-faqar, kontra marginalizzazzjoni, mela allura rridu niżguraw il-tret fażi ta' din il-liberalizzazzjoni e, jiġi pospost għaliex dan se jħalli konsegwenzi fuq dawk li jaħdmu fis-servizz postali u anke l-kwalità ta' servizz universali rridu nifokaw aktar fuq dan qabel ma naġixxu qed nistaqsu għal moratorju fuq it-tielet fażi tal-proċess ta' liberalizzazzjoni dan huwa importanti għall-utenti konsumaturi u impjegati. Grazzi ħafna għal-menu ta' nofs l-onorevoli Tonon Trohenstein. Grazzi. President, Hawnhekk qed nitkellmu dwar deċiżjoni importanti għall-aħħar. Nitkellmu fuq liberalizzazzjoni tas servizzi postali fil-Unjoni Ewropea u niżguraw li konna kompetizzjoni ta' din id-deċiżjoni fid-direttiva fuq il-ftuħ ta' servizzi postali għandha tiġi infurzata b'mod ġus fis-Stati membri kollha. Smajna l-Kommissarju jgħid li li ħajaħdem flimkien ma' l-Stati membri u għal dastant gost nara il l-Kommissjoni titwaqqaf grupp sabiex tanalizza il-pożizzjoni f'servizzi postali differenti u sabiex insaħħuhom il-ftuħ ta' servizzi postali għal tħul indipendenti ġdid hija fenomenu importanti u l-Komissjoni qed tgħidilna illi dawn l tul indipendenti se jkunu jistgħu jaħdmu fi stati membri differenti. Nieħu gost nara fondi għall-implementazzjoni tad direttiva ma dana kollu għanna bżon xi simboli fl-Ewropa għanna munita waħdanija, għanna l-innu, għanna l-bandira. Għanna l-kustjoni ta' roaming għalfej mannix l-kustjoni ta' servizzi postali għat. Grazzi għal-minu ta' nofs. Is-Sinjura Sarakjani, grazzi President. Il-tlessija ta' suq intern ta' servizzi postali sal-aħħar ta' din is-sena huwa pass importanti imma ikun ġust li l-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ta' impatt kif anka fakru kollegi tiegħi li tkellmu qabli eh, fuq il-ftuħ ta' servizzi postali sabiex nifhmu ħtiġijiet ta' ċittadini. Kif il-Kommissjoni ħat proteġi drittijiet ta' ċittadini Ewropej li jgħixu f'żoni iżolati pal żoni fil-montanji u rurali sabiex fl-aħħar mill-aħħar jirċievu l-posta b'mod regolari u liema strumenti il-Kommissjoni se tadotta sabiex tiżgura li dan iseħħ. Jiena nħossu wkoll illi m'għandniex nistrumentalizzaw din id-direttiva li ġat teżisti sabiex niġġustifikaw il-kwestjoni ta' social dumping u ma l-istati membri li id-direttiva u l għandhom l-istrumenti sabiex dan jagħmluh nagħmluh. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal minu ta' unnofs, il sinjura Esajax. Grazzi. Il-ftuħ ta' servizzi postali għal kompetizzjoni waslet għal tħassib fi stati membri differenti fuq aċċessibilità u kwalità tas servizz. Il-Finlandja huwa pajjiż kbir ħafna imma l-popolazzjoni hija żgħira Għadna tħassib li ħafna servizzi postali se jkunu konċentrati fl-ikbar bliet fejn hemm vantaġġi ekonomiċi ovvjament. Madana kollu, ħafna drabi it-qassim tal-posta f'żoni rurali hija aktar għalja u eh, il-pejs ħaterfaw is-soċjetà mod ġenerali. Fid-direttiva qed nippruvaw inżommu livelli ta' kwalità permezz ta' kwistjonijiet imposti fuq l-operaturi. Mill-Kommissarju nixtieq nisma' kif se niżguraw li jkun hemm livell ugwali għal kulħadd. Kompetizzjoni ġusta jekk il-ħtiġijiet imposti fuq operatur wieħed se jkunu aktar riġdi minn eh, eh, dak impost fuq operatori ieħor. Irridu nifinanzjaw negozju bla profit. ħaġa illi ovvjament il-gvernijiet musejdu għozbija minħabba il-situazzjoni tal-finanzi palissa. Kem se jiswa dan kollu? U dan sabiex ftit kumpaniji jieħdu profitti kbar fi bliet kbar. Huwa diffiċli tiġġustifika dana kollu lil minna ħalla 16 se jkun hemm alternattiva fuq livell nazzjonali sabiex servizzi postali nżommawhom kif huma sabiex ukoll niksbu mill-ġdid l-ispejjeż u niżguraw ukoll servizz ġust fl-iktar żoni iżolati. Grazzi. Għal minuta u nofs is-Sur Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President. Is-servizzi postali ma strument eh, importanti ħafna għandu rwol xjaqdi fil-kompetitività fuq kużjoni ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali. Għal daqstant mhux aċċettabbli li dawk li jgħixu fil-żoni rurali m'għandhomx aċċess għal dan is-servizz. Għand minnu m'għandhomx aċċess l stess servizz pal oħrajn Il-dawk li jgħixu f'żoni rurali għandhom dritt għal servizz postali ta' kwalità għolja. Issa, ġara f'ċertu stati membri pal per eżempju l-Portugal, kena tnaqis ta' post ta' ċess għal dawn is-servizzi fiż-żoni rurali u anka tnaqis fil-kwalità tas servizz. Il-kwalità tas servizz għandha tinżam jew tiżdied imma m'għandix tmur lura l-applikazzjoni tal-liġi u dritt Ewropew qed tħalli impatt negattiv fuq il kundizzjonijiet tax-xogħol u anka il-pagi ta' dawk li għadmu fis-servizzi postali ma nistgħux naċċettaw illi il-kompetituri ta' minn qed is-servizz se jispiċċaw jiklu l-laħam u jħallu l għadam mill ħattijħor Għan ispiega ruħi hemm kompetituri illi jixtiequ jagħtu servizz fejn id-distribuzzjoni tfisser dħul oli. Eġeferi ibliet gbar fi klim ieħor. Għal stant, eh, nitolbu l-Kommissjoni sabiex issib soluzzjonijiet sabiex nevitaw problemi illi semmejt, sabiex nevitaw illi leġizlazzjoni f'dan il-qasam tiġi rispettata. Grazzi. Għal minu ta' nofs, Sofija Okoni. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Soċjetà moderni tagħna il-servizz ta' komunikazzjoni rid ikun effiċenti di hija xi ħaġa eh, ġusta u ovvja hija essenzjali għan negozji u għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Liberalizzazzjoni tal-posta hija sfida ġenwina u għan rridu nżommu f'moħna illi għanna sviluppi teknoloġiċi, għanna kriżi ekonomika, tana kollu jagħmel affarijiet aktar diffiċli għall operaturi ġenwini. Pal ħafna kollegi jiena nemmen f'koeżjoni soċjali u ekonomika u anke f'koeżjoni territorjali. Fl-aħħar mill-aħħar dawn is-servizzi, servizzi soċjali kontribwixxu għal dan il-prinċipju. Jiena l-Viċe President tal-Intergrupp fuq Servizzi Pubbliċi f'din il-kapaċità jiena konxja mill-tħassib li għandna fuq il-ġejjieni tas-servizzi ekonomiċi ġenerali. Fil-fatt mijiet ta' ħaddiema postali l-biraħ Ipprotestaw hawnhekk fi Strasburgu fuq il-liberalizzazzjoni ta' servizzi postali dan m'għandux isir għad detriment tal kondizjoni ta' xogħol u kwalità ta' servizzi provduti għal ħaddiema f'dan is-settur. Id-direttiva l-2008 tixtieq li jkollna servizz eh, ta' kwalità u tiġġenera wkoll postijiet ta' xogħol. Imma sabiex nagħmlu dan rridu niżguraw li l-liġi tkun implementata mingħajr skrupli, speċjalment għal dak li għandux jaqsam l-obbligi ta' servizzi universali. Barra minn dan l-operaturi għandhom jizviluppaw l-attività tagħhom, jiddiversifikaw u manka l-lejjum ta' tħul għandhom jiġu diversifikati. Sur kummissarju qed eh, nittolbukom sabiex tkunu attenti u segwi kif dan is-servizz ekonomiku ħajżviluppa fil-ġejjini. Intom implementajtu riformi kbar għadak nil-xaqsam koordinament ekonomiku u supervizjoni finanzjarja jina insab perswaza illi ħat involvu li l-kol sabiex flimkien inwet u progress f'din il-riforma importanti. Llegamos con esto al turno de caza de ojo del presidente. Grazzi ħafna u dan wassalna għal KGDI. Fil-fatt għandi iktar nis li u jitkellmu li regoli jippermettulna. Pero nipprovaw indaħlu li kulħadd ma jsirx li li kull min ħaj jitkellem li ħaj juża il-minuta regolamentarja, xum bat nitfilkom il-mikrofonu. Nibdew bl-ewwel kellim. Grazzi sul President, sul Kommissarju, eżis kollegi. F'Diċembru tal-2010 aħna se niċċelebraw punt importanti fej ħantemmu l-proċess ta' suq postali. U dan ifisser il-kompetitività tas settur ħajkun iktar b'saħħtu. U naħseb li dinja xi ħaġa importanti ħafna fil-fatt minħabba li l-organizzazzjoni monopolista twassal għal fatt li l-prezzijiet dejjem din jiżdiedu dan qed ikollu effett negattiv ħafna fuq il-konsumaturi. Jiena nappoġġa ħafna liberalizzazzjoni tas-suq tal-posta u jiena naħseb li l-monopolju tal-istat huwa negattiv iridu nneħħu ħalli bekk innaqsu l-prezzijiet dan ikun għal benefiċċju tal-ċittadini u żgur li mhux ħajkollu daqshekk effett fuq il-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Is-Sur Tarabella Sur President. Sur President, Kommissarju, na kol saqsejt il-Komissjoni dwar l-effetti negattivi fuq il-servizzi pubbliċi u kienem ħarġu ċari anki l-difetti li jen fis servizzi postali nimel kwalità baxxa u anki nuqqasa trasparenza l kummissjoni għanda tifli mhux biss il-suq tal-elettriku imma kif ukoll is-servizzi postali sabiex iċ-ċittadini kollhom għażla f'dak li huwa il-kwalità, il-prezz, eccetera memx eh, mhux mux bizzejiet li nagħmlu namlu dikjarazzjonijiet gbar u twal fuq l-importanza tal liberalizzazzjoni imma irridu u koll eh, naraw illi l-affarijiet jimxu kif imiss. Kif għal sur għal-kadrawi għabli rridu namlu iktar il-Komissjoni il għanda tiħu dan il-pass il-qoddim, grazzi. Signora Harkin. Commissioner, you told us that the directive... Sur Kummissarju, inti għattina li di tatina eh, eh, possibilità biex nkunu nistaw eh, naslu għaktiġijiet li jem, pero nishtir li l-Komissjoni jkun jizgura illi iħtiġiet kolla jkunu rispottati, kena l-bira l-votazzjoni fej tlabna biex kunem xol diċenti, pero ma l-Europa kolla l-impiegi sura ta' nis għedin jispiċċaw u daw għed jihdu u f'postomet kollna xolijiet li huma diffiċli u mingħajr ma jagħtu redditu verament. Allura nitolbu aħna illi ċittadini u l-ħaddiema postali biex kollhom xogħlijiet diċenti. Ma nistgħux ninjoraħu dan il-fatt hawnhekk. Anka f'dak fil-kostituenza rurali tiegħi jiena rċivejt informazzjoni fuq l-importanza li li twasslu l-affarijiet eh, postali għal menu ħames darbit fil-ġimgħa. Fl-aħħar naqbel bħalma ħafna għal oħrajn li għanna bżon moratorju għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva fl-istess ħin. U issa l-kelmet jgħid il-President Sur Ferreira. President, Komissarju, il-ħaddiema f'dan is-settur mal-Ewropa kollha, fis-setturi mal-Ewropa kollha jaqblu il-libertà u il-liberalizzazzjoni tal-posta mis-setejn is-sitwazzjoni, anzi, ħatamil iktarar, ħat tamilar il-servizz, il-servizz li għanna bħalissa. U da se tkun ta' teddida għad-dritti tal-ħadima f'dan is-settur. Il-liberalizzazzjoni se twassal privatizzazzjoni li allura se jkollha monopolju fl-Ewropa fi żmien li ġej. U għalhekk aħna għandna għoddimna pajjiżi fejn l-affarijiet illi ma waslux e, fl-affarijiet fejn suppost għandna l-pezzi dejjem għoljin, għandna social dumping, servizzi dejjem imorru għallar, għanna bżon ġildu fl-imkien kontra l-privatizzazzjoni u distruzzjoni f'dan is servizz daqshekk importanti fis servizz pubbliku. U għanna bżon naraw illi n-nies ikunu għedin ibatu dinja xi ħaġa li għanna l-indirizzaw. Grazzi. Grazzi l-President, issa l-kellim li jmiss. Sur Kummissarju, jiena parteċipajt anka fil-dibattitu ta' qabel fuq dan is-suġġett u jiena naf li dawn il-konsekwenzi negattivi u jidu naraw kif ħanipruvaw intaffuhom l-analiż kif suppost għandha ssir. Sfortunatament il-Kummissjoni ma publikat lebda analiżi u studju illi jħossi il-konsegwenzi illi dawn il-bidliet jistgħu jkollhom fuq is-soċjetà u fuq il-ħaddiema, ġifieri l-aspett soċjali ma kienx eh, ma tiħitx in konsiderazzjoni. Aħna nafu illi il-possibilità li maħna ma jkollniex Eh, bilanċ għal prezzijiet, ma jkollniex l-istess prezzijiet għal reġjuni differenti, jista' jkun li laqas il-ħaddiema ma jkollhom l-istess drittijiet. Jiena naħseb ukoll li importanti ħafna, pereżempju, il-kelma tkun interrotta. Abra la signora Inés Ayala. U issa l-kellim li jmiss, President, Komissarju, Aħna f'pajjiżi li għadin fir reċessjoni bħal Renju Unit u l-Finlandja u l-Ġermanja kien hemm ħafna eh, eh, eh, bankruptcies u dawn waslu situazzjoni li mhux se tkollna ċerta garanziji f'dak li għandu xasam ma twassil tal-affarijiet tal-posta fejn ikun hemm ix-xogħol ta' ħames fil-ġimgħa li mhumx qegħdin jagħtuha il garanzija u anka l l-assessja tal-impatt ta' fuq l-impjiegi u kellna wkoll fit-telet post jekk joġbok, jekk joġbok edin eh, jgħidu l-kellima biex titkellem bil-mod. L-impatt eh, il-kwalità ta' l-impjiegi rridu niċċekja narawhom sewx ma rridux is-social dumping. U irridu naraw eżattament x'effetti ħajkunu l-effetti ta' din id-direttiva. Rridu naraw fil-futur x'għandna natu bħala garanzija il-futwar kondizjoniet, Grazzi, il presidentet isejjaħ il-kellim li jmiss. Sur President, Kummissarju, grazzi Sur President. naddu mill-management tal-posta għal wieħed li ikun qed imexxi il-posta ta' l-Ewropa kollha hija xi ħaġa li kull ma jmur hija eh, mhix għal qudiemu jinnaqbel ma' dan imma rridu nħarsu b'attenzjoni lejn il-ħinijiet u l-izminijiet u l-vantaġġi li rridu niżguraw li l-posta tindbat fid-destinazzjoni tagħha anka f'postijiet eh, rurali u ekstraurbani rridu naraw xem x'inhu mar-rabtiet bej daw il-pajjiżi u r-reġjuni u nsaħħuhom dawn ir-rabtiet għandna nigarantixxu eh, impjiegi stabbli u mhux eh, xogħol li jkun instabbli każwali. Eh, rridu naraw li jkunu osservati u koll id-drittijiet tal-ħaddiema, bħal per eżempju ħinijiet tal-mistrieħ. Il-President issa tisejjaħ il-kellim li jmiss. jina sorpris li taħt il-regolamenti illi dak li qed imexxi l-mistoqsijiet m'għandux ċans illi jajċi xi affarijiet xi dwar dan. Però dan huwa hekk huma l-affarijiet il-kellim li qed jipprova e, jiġbed l-attenzjoni tiegħi. Allura kifet nifhem ir-regoli Is-Sur Simpson issa żewġ minuti biex tkun tista' twieġa għal diversi kummenti illi saru minn madwarek. Għandek żewġ minuti. Grazzi, President. Naħseb il-fatt li jinti kellek diversi nies li jixtiequ jipparteċipaw fi dibattitu keċdijaj, juri l-importanza u l-interess ta' din il-kwistjoni għal-Parlament Ewropew u nixtieq nenfasizza li l-Kummissarju jiena smajt it tweġibat għal kummissarju bċertu rispett jiena kontent dak li smajt imma għat tħassib kbir ħafna f'dan il-parlament dwar il-liberalizzazzjoni tal-servizzi postali u l-effetti fuq il-kondizjoni tal-ħaddima u daw kollha li huma parteċipi f'dan is-servizzi u li dawn id-drittijiet se jiġu se jsiru imwera fil-proċess ta' din il-liberalizzazzjoni allura huwa rilevanti għalina li niċċaraw dan il-punt. Nispera li t-tweġiba tiegħu jerġa' jkellimna fuq it-tieni punt li nixtieq inkellem nifuqu huwa dwar il-tweġiba tal-kelim tal-grupp ta' TF tal-EFT dwar Renju Unit il-fatt li inalqu ħafna uffiċċji postali bħal effett ta' din il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-posta. Naħseb din hija gidba kitba faħxija li aħna rridu niġġieldu. Il-uffiċi postali fir-Renju Unit kienet deċiżjoni tar-Renju Unit Deċiżjoni illi ġiet lura il-gvern tar-Renju Unit naqqas is-sussidju fil-uffiċċji postali u bidel il-pagamenti f'benefiċi għal metodu ta' pagamenti diretti. Di kienet waħda mir raġunijiet prinċipali għaliex ir-Royal Mail kella tagħmel ħafna nuqqasijiet f'dak li għandhom x'jaqsmu mal-postijiet mal-uffiċċju postali u fl-aħħar dwar il-lobtaw tar-Renju Unit hija waħda mill-iktar ħmerijiet li naqqas smajt f'dak li għandu xaqsam ma' servizzi postali għaliex. Il għaliex il għalix għanna kwistjoni tal-fat li Renju Unit, il-gvern ta' Renju Unit kien liktar wieħed illi mexxa l-qoddim di l-ideja biex ikunem din il-riforma minn Margaret Thatcher għal iktar lejna. Grazzi. U issa ħan intemmu di diskussjoni bitweġiba minnaħa tal-Komissarju Banje dwar kummenti li saru u numru kbir ta' kellima li Grazie, Grazzi, Sir President. Signori, dan huwa dibattitu ta' sew importanti u nixtieq nirringrazzja lis sur Simpson tal-li b'xi mod għajmu dan id-dibattitu. Najdilkom kentejn qabel ma nibda nwieġeb propju. Kif kulħadd irrit jammetti din ir-riforma tal-servizzi postali la saret fis-sigriet u laqqas bil-aġla u laqqas b'kombinazzjoni. Saret b'mod demokratiku kif suppostu bl-appoġġ tal-gvernijiet kollha. Ħafna minnkom kelkom sem importanti xtaqdu fija. Nista' semmi ħafna fostkom. Issa qegħdin fej qegħdin, mixin pass pass, saru madwar 20 studju settorjali, jiġifieri l-affarijiet ma sarux kif ġipu laħaq u laqqas fis sigret kif għatilkom. Sur Tarabella, inti tajt illi għanna namlu qabża l-qoddim imma l-affarijiet ma jsirux hekk isiru pass pass. Jiena naf x'fihom it-trattati u x'jgħidu. Signora Okuni semmit punt importanti jiena koll ħdimt fuq il-tfassil ta' dan it-test biex ikun hemm il-kliem koeżjoni territorjali fit-test ta' trattat u ma kinux kliem illi intlaqgħu tajjeb ħafna kif hemm fit-trattat ta' Lisbona kliem ġodda dwar is-sigurtà il-protezzjoni tal missjonijiet tal-servizz pubbliku. U jena konvent u ngħidilkom illi ma nemminx illi l-Ewropa hija biss zona kbira ta' skambju ħieles, mhux suq huwa spazju komuni ta' ħajja ekonomika, soċjali u umana. U jiena konvint dwar dan. U dak kollu li nagħmel se jkun propju ispirat minn din il-konvenzjoni illi għandi jien. Dak li hemm fit-trattati u qed inżommu f'moħħi u nfakkarkom jekk eh, f'kas li intom tinsew. Sinċerament, najt is-Sinjura Vels u l-oħrajn illi moratorium jew blokk jekk aħna niblokkaw din l-evoluzzjoni se toħloq xi tamel xi ħsara għal kumpaniji u eh, jiena xorta ma nkunx responsabbli jekk dan is seħ Il-proċess se jkompli u aħna għanna it tmir illi naraw illi jimxi kif suppost skont dak li hemm fid-direttiva u fit-trattat ta' l-Unjoni Ewropea. Sur Bak u Sinjura Okonni uh, semmew illi dawn huma servizzi universali hemm klim importanti fit-test illi għandhom issaħħu il-loti ta' servizzi universali. Dan loti ta' servizz Eh, irridu naraw li jisiru kif suppost fil-kuntest ta' suq pubbliku u strumenti oħrajn. Dan u koll u ma klejm lina ma ninsijomx faċilment. L-inklużjoni u mbatta tal-kondizjonijiet ta' xol din u koll ija eh, ħtieġa essenzjali qabel eh, hemm bżonn li l-ħaddiema jaqblu ma dak illi aħna qegħdin nagħmlu. Protezzjoni soċjali Signora Young, Signora Duron, Signora Serakini u kol semmew dan il-punt fit-tielet direttiva dwar servizzi postali. Hemm miktub illi l-istati membri għandhom strumenti għal leġislazzjoni tax xogħol fil-leġislazzjoni tax xogħol biex jaraw li ma jsirx dumping soċjali u huma l-istati membri wkoll fir rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà eh, li jridu jsibu l approċċ xieraq biex jaraw kif se joffru din il-protezzjoni soċjali. Nista' nkompli intikom ħafna eżempji ta' ta' dak li l-istati membri, kumpaniji, kummissjoni u l-Parlament u l-Konsill iħossu li huma meħtieġa Jina nishtiq najt kelmtejn ukoll fuq suġġetti li għandi għal-qalbi għaliex uh, jiena eh, dejjem eh, tlajt bħala politikant minn zona rurali fejn is-servizzi huma importanti ħafna għaliex hija żona pjuttost imbeda u mwarba. Dwar il-żoni rurali, Infakkarkom illi jekk l-istati membri ma jirrispettawx il-ħtiġijiet minimi, il-rekwiziti minimi, il-Kommissjoni se tagħmel dak kollu li tista, dak kollu li tista tagħmel fil-li għandha fis-seta biex tara illi eh, iż-żoni rurali eh, ma jintasewx dana minħabba u koll il-prinċipju ta' kożjoni rurali aħna irridu nimxu l-qoddim mingħajr ma niġru wisq, fl-istess ħin irridu naraw li dak li hemm fit-test ta' trattati jiġi irrispettat. Għalhekk kien hemm bżonn ta' evalwazzjonijiet, ta' studji, għaliex f'każ li kien hemm xi anomaliji mbagħad kien ikun hemm bżonn ukoll illi um, nirranġaw l-affarijiet, s-sur el kadawis njuratikaw tikaw, u koll eh, għallu dan, nekkonfermalkom u koll li din is-sena se namlu l-ewwel studju sur kadawi fl-aħħar ta' din is-sena illi se jagħti lil dawk interessati informazzjoni dwar il-suq tas-servizzi postali kif ukoll ix-xejriet l-iktar reċenti tal impik Hemm imbagħad ukoll se jkunu rapport uffiċjali li aħna fil-Parlament u l-Konsil fil-2013 meta direttiva tkun ġiet trasposta mill-Istati membri kollha. Mbagħad hemm il-grupp ta' dialogu ta' l-utenti li intom tiħdu sem fih ukoll bħal eh, unions, il-kumpaniji u l-utenti infushom li se jisma' jitkellem il-grupp ta' regolaturi li wkoll se jaraw u jaqraw u jiflu l-istudju li se tipprovdi il-Kummissjoni. Jiena ngħid il sinjuri Einstein, eh, Duron u oħrajn, jiena nati u koll ħafna importanza daqskem tatu intom fil-fat sabiex din id-direttiva tiġi implementata kif imess minnaj ma jbatu iċ-ċittadini u l-utenti u għalek daqskom nati importanza lill-oġġettività, lill-preċizjoni, lill-onestà tal-istudji u l-evalwazzjonijiet illi se jsiru. U biex eh, nistellef kelma minn dak li qal Sir sur Simpson, irridu nkunu ġusti mal-Ewropa. Għalek aħna qed namlu dawn l-istudji u d-dibattiti li qegħdin jiġġeneraw dawn l-istess studji. bżonn illi aħna nkunu ġusti mal-Ewropa ma' u ma' deċiżjonijiet li aħna ħadna fl-imkien meta nitkellmu dwar impik fis servizzi postali, nitkellmu dwar il-kwalità ta' distribuzzjoni, nitkellmu dwar kozjoni territorjali, protezzjoni soċjali x'inhu dovu ta' deċiżjonijiet Ewropej u deċiżjonijiet tal-kumpaniji u x'inhu dovut tal deċiżjonijiet politiċi tal-gvernijiet irridu naraw min hu responsabbli għal xiex u mhux inwaħlu fl-Unjoni Ewropea għal dak kollu li jiġri għalek jina sen kompli għaddej b'dan ix-xogħol ta' dibattitu u evalwazzjoni. Signora Durand, sinjuri jiena personalment se nara li jitwaqqaf dan il-grupp ta' dialogu għall-utenti biex nuru illi aħna sinċiri bħala uh, kummissjoni għalix aħna propju fil-qalba ta' dan is-suq kbir bħala spazju u kol ta' ħajja komuni, ekonomika u soċjali illi jiena għandi għal-qalbi ħafna u jiena saħansitra responsabli għalih. Grazzi ħafna kummissarju. Ekmela issa wasalna fit-tmim dan id-dibattitu u minnaw u tmin minuti oħra nibdew il-votazzjoni. Għalek, għalissa niqfu għaw u eh, nerġaw niltaqaw f'nofsinar. Lodwa tajba l-kulħat u nawguralkom tmin il-ġimgħa tajjeb.